ċifti iktar differenti mill-li kun is-soltu nar ta' ħamis. Insomma, dini għan natura tal-parlament. Nishtiq il-kontum mill ġemat tajba, narakom.